Verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen, einen schönen guten Morgen. Die Sitzung. Kollegi, bonġel il-kulħat. Il-sezzjoni sajja miftuħa. L-ewwel punt fuq l-aġenda tal-lum huwa id-dibattitu dwar il-ftehim ma' Serbia. Għanna rakkomandazzjoni Missur Kasin fuq il-ftajim il ta' soċjazzjoni stabilizzazzjoni mal-Serbia għanna eh, mstarijiet mill komissjoni u mill-Presidenza dwar dan il-ftajim eh, l-ewwel kalimu huwa Sur Kacin u għandu erba' minuti. Dankeschön Silvana. Spoštovani gospod komisar, spoštovano belgijsko predsedstvo, Sur Komissarju, il-Presidenza Ungarisa, il-ftajim uh, ta' u stabilizzazzjoni bej l-Unjoni Ewropea u s-Serbja ġi firmat fl-2008 u eh, ftajim provizjonali mill-2010 il- um, proċess beda fl-2008 meta il-Parlament tas serbja irratifika dan il-ftejjim li fih huwa eh, qafas e, politiku ekonomiku għal kooperazzjoni u mingħajr ratifika da ma setax jitkompla l-integrazzjoni eh, eh, ma setax jitkompla l-integrazzjoni serbjana. Ir-rapport ma kienx fuq l-aġenda tal-Parlament mill-proċessa Minn meta waqaf il-proċess ta' ratifika minħabba li ma kienx hemm biżejjed eh, kollaborazzjoni mal-Tribunal ta' The Hague. Issa ħafna stati membri ratifikaw il-ftehim u qed nitolbu lill oħrajn biex jagħmlu hekk. U hekk kif dan iseħ inkunu nistgħu nibatu messaġġ qawwi ta' appoġġ lil ċittadini, però eh, dan il-proċess ma jiqafx hawnhekk hemm rezoluzzjoni li ħadd tiġi ħajġi tiġi votata għada li jrid ikollha wkoll appoġġ għas-Serbja fit twila tagħha l-integrazzjoni Ewropea. Għal ħafna żmien is-Serbja kienet iżolata u għandha ħafna sfidi qudiema. Fis-sentejn li għaddew rajna eh, il-politizzazzjoni tas-sitwazzjoni u is-Serbja titturi l-impen tagħha lejn il-valuri Ewropej biex jiġu solvuti l-kustjonijiet kollha li hemm bżonn u ssir riforma neċessarja. Kien hemm żviluppi pożittivi u s-Serbja lesta li tagħmel kompromess u tadotta reżoluzzjoni dwar il-Kosovo fil-Assembleja Ġenerali tal-Nazzjonijiet Uniti eh, li ġiet anka eh, mill tajjeb fl-2010 neħu anka il-servizz militari obbligatorju u iż-żaza Serbjani għandhom aktar ċans li kollhom edukazzjoni avvanzata. Hemm ukoll il-pressjoni illi qatt hemm żewġ kriminali illi għadhom maħruba. Ratkom ladiċ u li għadu refugġat u aħna nilqaw il-fat illi l-mexxejja Serbjani lesti li jikkoperaw u u inaqsu il qabza li bejn ir-rieda politika u l-fatti vera wasal iż-żmien biex isir passi l qoddim mis-Serbja ma tistax ikolla l-status ta' kandidat jekk ma turix illi uh, ħat ikkopera b'mod sħiħ mal uh, l-autoritajiet ta' uh, lajja ta' diħejg, specialment fir rigward tal-estradizzjoni tal-kriminali. saru u kol sar ċaqli eh, sinifikanti fi relazzjonijiet mal-Balkani tal-Punent u dan jista jinħas anka bejn il-Kroazja u is serbja Hemm impetus ġdid għal din ir-rekonċiljazzjoni ġdida fir-reġjun. Hemm sfidi ġodda u d dimom u il-Serbja titturi pożizzjoni kostanti anka fl-attitudni tagħha fir-rigward tal-Kosovo. Dan huwa neċessarju għal-reġjun kollu, għal-progress fil-reġjun kollu l-istess eh, jista' jingħad għal mod ta' kif is-Serbja titratta il-Bosnia Herzegovina. U dan kollu huwa neċessarju biex eh, bekk ikun jista' jsir dan il-progress fil-ftejn bejn l-Unjoni Ewropea u s-Serbja, il-Ministru. Sinra President, huwa privileġġ kbira lija illi nerġa' nkun hawnhekk fil-Parlament Ewropew f'dan ir-rwol ġdid bħala rappreżentant tal-Presidenza tal-Ungerija. Onorevoli membri, nispera li intom tikkonsidrawni eh, tikkonsidraw illi fil-fatt din il-presidenza ħatkun parlament friendly. Issa ħanuża l-lingwa tiegħi. President, Sinjuri. Huwa privileġġ kbira lija li nkun hawnhekk nipparteċipa f'dan id-dibattitu eh, li jintom wara se tivvutaw għal dan il ftajim ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni mal-Serbja. Nishtiq nuħu din l-opportunità biex nirringrazzja l-rapporter tal-Parlament, is-Sur Kassen, illi ipprapara dan ir-rapport eccellenti u nishtiq nati merħba u kol minn qalbi l-rezoluzzjoni ta' dwar il-progress fis serbja pal pajjiżi oħra f'dan ir-reġjun il-prospetti. Il-prospett tal-sħubija fl-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa tajba u s-Serbja għamlet progress konsiderevoli f'dawn l-aħħar snin u f'dan il-kuntest dan il-ftehim il kuntest dan il il kuntest dan il ftehim huwa pass ewlieni il qudiem fit-triq lejn eh, l-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea il-ftehim is-saħħa il-rabtiet eżistenti bejn is-Serbja u l-Unjoni Ewropea. toħlo eh, zona ta' kummerċ ħieles u s saħħa il- il-relazzjoni ekonomika bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi li ħatkun ta' benefiċċju kemm ma serbja u għall-Unjoni Ewropea il ftehim se jistimula wkoll il-miżuri u il-passi il ittieħdu mis-Serbja biex tiżviluppa suq li jiffunzjona b'mod sħiħ u dan il-fejjim jagħmel ukoll il-bażi għal kooperazzjoni imsa bejn l-Unjoni Ewropea u s-Serbja f'numru ta' oqsma bħal pereżempju l-kriminalità organizzata u il-kummerċ eh, illegali transkonfinali u anka kwistjonijiet ambjentali. Il-Kunsill nida il-proċess ta' ratifika fl-14 ta' Lulju tal-2010 u 11 l-Istat membru irratifikaw dan il-ftejim sissa fostom l-Ungerija u aħna nisperaw li l-Istati membri jamlu l-istess ħaġa kemm jista' jkun malajr il-Kunsill jilqa il jishti anzi li dan il ftajim jidħol fisseħ fl-2011 u s-serba titħol f'din ir-relazzjoni ambizjuża fi żmien meta il-proċess ta' adeżjoni tagħha qed jieħu il-momentum. il momentum il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin tal-Parlament ivvota favur dan il-ftehim. Is-Serbja tefet il- talba tagħha fl-2009 għal asħubija ta' fl-Unjoni Ewropea il-Kunsil se joħroġ bl-opinjoni tiegħu fit-tieni parti tal-2011 kollha nafu li l proċess ta' integrazzjoni tas Serbja se jkun ta' benefiċċju għas Serbja, però għatem passi li jridu jittieħdu e, fl-oqsma tal-istat ta' dritt il-tisħiħ tal-istruttura tal-ġustizja u il-kooperazzjoni mal-Tribunal Internazzjonali Kriminali għall-ex Jugoslavja. Kif hemm fir-rapport ta' Sur Katzin il-proċess ta' integrazzjoni se jara se jħares lej dawn l iżviluppi u um, fostom li huma importanti ħafna nixtieq inħu din l-opportunità biex nitkellem dwar miżuri storiċi li għamlet is-Serbja biex tikkopera mal-ġirin tagħha fost dawn hemm il-taħdidiet illi kellha mal-Unjoni Ewropea fl-2000 fis-sena 2000 illi u waslu għal rezoluzzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti eh, li fetħet eh, din l-kooperazzjoni eh, mal-Kosovo u il-Kunsell jaqbel mal-miżuri li ħadet is-Sinjura Ashton din il-kooperazzjoni u dialogu bejn il-Kosovo u s-Serbja se jippermetti iż-żewġ pajjiżi illi joqorbu lejn l-Unjoni Ewropea irti konna il-kredibilità ta' dan il-proċess ta' tkabbir għanna l-istrumenti kollha biex namlu dan u jekk nikkonkludu dan il-negozjati ta' sħubija mal-Kroazja dan ikun messaġġ pożittiv għas-Serbja u għal-pajjiżi l-oħra tal-Balkani tal-Ponent e, eh, fir-rigward tal-subija tagħhom fl-Unjoni Ewropea l-2011 se tkun sena importanti għas Serbja se ġib sfidi u opportunitajiet. U jina nilqa dan il-ftejim u l-opportunitajiet illi jem eh, fih għax sejnuna biex aħna nibnu futur komuni f'Ewropa komuni. Grazzi ħafna. il kumissjoni Kummissjoni Faller. Grazie ħafna, Signora President, Onorevoli Membri tal-Parlament Ewropew. U pjaċir u nura li għalin nindirizza l-Parlament Ewropew illum għal votazzjoni eh, ta' dan il-ftajim ta' Assoċjazzjoni u Stabilizzazzjoni mal-Repubblika ta' Serbia. Nishti nesprimi u koll il-gratituni tiegħi għal rapporter is-Sur Jelko Kaċen għal rapport tiegħu dwar dan il-proċess ta' integrazzjoni tas Serbia dan il-ftajim ta' suċessjoni u stabilizzazzjoni huwa pass ewlieni il qudiem mas serbja fi triq tagħha lejn l-Unjoni Ewropea. E, għallan ta' dan il-ftajim huwa li wieħed jifrex it-triq għall um, integrazzjoni sħiħa mal-Unjoni Ewropea war riformi neċessarji u anka biex e, il is-Serbja tiġi tipprepara ruħha għal subija dan għandu jkun inkoraġġiment għas serbja minħabba li qed tagħmel sforzi ġodda għal rikonċiljazzjoni fir-reġjun. Il-ftehim ta' suċċessjoni u stabilizzazzjoni huwa qafas komprensiv istituzzjonali permezz tal-Kunsill tal-SAA qafas ġdid ta' dialogu u sotto komitati illi qed ikopru il-loqsma differenti tal-politika eh, tal-Unjoni Ewropea jistabilixi wkoll e, rabta bejn il-Parlament tas Serbja u il-Parlament Ewropew permezz għal kumitat konġunt mill-perspettiva ekonomika, il-bidu ta' din il zona ekonomika u l-integrazzjoni ta' Serbija fil-ġejjini fil-su intern. Dan iġib benefiċċju kemm għall-Unjoni Ewropea kif ukoll għas-Serbja bħal l-Europa ċentrali fid disenjat dan se jiġbruna investimenti diretti illi se jikontribixu b'mod dirett għal tkabbir tal-ekonomija tas Serbja u jgħin li Serbja biex tersaq lejn suq li funzjona ekonomikament. Il-benefiċċji għall-Unjoni Ewropea ta' dan il ftehim huma wkoll sinifikanti. Is-suq ta' Serbja issa huwa miftuħ għall-esportaturi mill-Unjoni Ewropea qabel kien hemm tariffi għoljin ħafna li jissa ħajtneħħu 50 snin ħlif għal eh, xi prodotti eh, tal-agrikoltura sensittivi bil-mod eh, bl-integrazzjoni tas serbja fis-suq intern il-kondizzjonijiet tal-investituri se jkunu aktar stabli u il-regoli dwar l-għajnuna statali u tal serbia tal qegħdin fuq l-istess linji tal-Unjoni Ewropea il- drittijiet ta' proprjetà intellettwali wkoll qed jitqarbu lejn dawk tal-Unjoni Ewropea anka il-suq tal-tenders qed jimxi bl-istess mod. Um, eh, dan ir-rabtiet fih ħafna dan il-frejm fih ħafna vantaġġi għax jiffaċilita il-kooperazzjoni wkoll fil-loqsma tal-ġustizzja, sigurtà u l-libertà, l-ambjent, it-trasport u id dwana u dawn huma biss ftit mill-loqsma għalek qed jikkontribwixxi biex jagħmel il-politika tal-Unjoni Ewropea fil-naħa tal-biċ aktar kredibbli u effettiva u wieħed risemi wkoll illi il Serbija kooperata eh, f'dan il-ftejim li suppożaħal fis-seħħa eh, Eh, fl-2010, eh, Serbia fil-fat bdiet tipplimentaħ mill-2008 u rrit l-impen eh, lejn l-integrazzjoni ekonomika u stabbiliet Disa stati membri sissa għadhom ma ratifikawx il-pro il, pro, il ftehim, eh, pero hemm żewġ pajjiżi li eh, l-Parlament Nazzjonali qabel ma dan il-ftehim. Nispera li ir-ratifika mill-istati membri eh, issir malajra. Sinra President, onorevoli membri, Nixtieq nikkonkludi billi nifoka fuq eh, il-riżoluzzjoni dwar dan il-proċess ta' integrazzjoni tas-Serbja. U li qed ikkontribwixxi għad-dibattitu tal-lum eh, jiena għalhekk grat lejn ir-rapport tal-Jelko Kaċen ir-riżoluzzjoni tibata messaġġ pożittiv lis serbja f'din ir-relazzjoni bejn Serbija u l-Unjoni Ewropea u qed turi l-aspettattivi li hemm fir-rigward ta' l-isfidi li għandha qudiemja serbja eh, biex issir parti mill-Unjoni Ewropea u din eh, hija importanti ħafna eh, fir-rigward tal-applikazzjoni tas serbja Jiena kont f'Belgrad f'Novembru li għadda u tajt kwestjonarju dettaljat lill Prim Ministru u il-Viċi Prim Ministru dwar l-integrazzjoni integrazzjoni tas Serbja u l-autoritajiet palissa għedin jaħdmu eh, fuq ir-risposti il tagħhom illi aħna qegħdin nistennu sal-aħħar tax xar. Jiena in, eh, in, in, Inħares pozittiv lejn dan il-rapport ta' progress, il-Komissjoni se tanalizza il-risposti tal-kwestjonari u il-miżuri li qed jieħdu l-awtoritajiet Serbjani fix-xhur li ġejjin bil-ħsieb illi toħroġ u kol opinjoni fit-tieni parti tal-2011. Signora President, onorevoli membri tal-Parlament, palma qalet il-kollega Ungeriża tiegħi, l-2011 hija sena importanti għas serbja sena li fija sfidi imma anka opportunitajiet l-lanijiet issa huma ċari imma sa fidejn is-Serbja li timxi f'din it-triq tilħaq il-kriterji neċessarji u meta tkun lesta tibda il-proċess ta' negozjati mal-Unjoni Ewropea. Jiena konvint illi bla poċ konġunt tagħna. Serbia tibqa' tagħmel l azliet neċessarji u timxi il qudiem fl-isforzi tagħha ta' integrazzjoni u dan ħajwasal messaġġ pożittiv li reġjun kollu fi żmien meta hemm bżonn illi nirriaffermaw il-perspettiva Ewropea biex nikkonsolidaw il-paċi u l-progress u prosperità ekonomika fil-Balkani tal-Punent. Grazie. Grazie, Kommissarju. U issa naddu għal kumplament tal-lista tal-kellima fisem il-gruppi jibda eh, il-rappresentant tal-EPP li jista jibda li għandu l-kelma. Grazzi President, Ministru, Komissarju. Il-rapport tas serbja huwa fl-opinjoni tiegħi eċċellenti u proset li rapporter l-Onorevoli Katzen. Is-Serbja fl-aħħar dider li deċidiet illi verament għandha bżonn integrazzjoni mal-Unjoni Ewropea meta l-maġġoranza jemnu illi di l-iktar għażla tajba. Din id-determinazzjoni tittider fid-dawl tal-problemi li kien li għaddit minn f'dawl l-aħħar 20 sena. Komunizmu, il-Jugoslavja li, li tfarket, ir-regoli ta' Smulozovic, il-bombardamenti fl-1999, il-mafja, refugjati, violenza u storja drammatika u deprimenti allura s serbja qed tagħti messaġġi pożittivi illi fil-fatt is-Serbja qed issir eh, strument ta' stabilità fir-reġjun. Għad baqa' xi żewġ problemi bħal pereżempju l-arrest ta' Vladic u koll l-idea tagħha dwar l-indipendenza tal-Kosovo. Hemm ostakli psikoloġiċi għandek il vladiċ u anke l-Kosovo li hija problema għal sezzjoni kbira tas-soċjetà Serbjana għax kull telf ta' art u ta' territorju dejjem iġib u ġieħ magħha. Kien hemm ukoll l-amministrazzjoni pubblika u dik tal-ġustizzja u kundizzjonijiet fis-suq f'dan il-pajjiż fis-Serbja illi illi raw eh, illi raw titjib anka l-ftuħ ta' arkivji. il fis-Serbja eh, jidher ċar li qed joħroġ messaġġ biex jitjiebu dawn il-punti differenti kollha u jekk kollox jibqa' jmur tajjeb eh, Serbja tingħata l-istatus ta' kandidat għall-Unjoni għal-dħul fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Qabel ma nkomplu bil-lista ta' kelliema, nixtieq nagħti merħba li l- deputat Prim Ministru tas Serbja, il-Ministru Sledic, natih merħba,